twila. Għal din raġuni nixtieq ukoll li nfakkarkom li s-sur Taran irreżenja minn membru tal-Parlament Ewropew mill-21 ta' Marsu b'effett minn dakkenar. dakinhar u aħna ħadna nota ta' din l-azzjoni min-naħa tiegħu fil-fatt niddikjaraw li għandna vacancy minn dakinhar mill-21. Is-Sinjura Sulin irriżenjat ukoll beffet fl-24 ta' Marzu aħna ħadna nota ta' din ir-riżenja min-naħa ta' din is senjura u aħna qegħdin ukoll nieħdu nota tal fat li għana din il-vacancy mill-24 ta' Marzu. L-awtoritajiet kompetenti Franċiżi infurmawni illi sinjura Katrin Sully minn floka intbatet intbat is-Sur Gris Vogtelfe beffet mill-24 ta' Marzu 2011. Jiena naħseb illi l kollega Ortfe jgħat fil-kamra, sta ma nistax naraħ, ma naħsibx li jgħat għawek, sinjur jek kontuni sekonda. Iva, għet n l-ħabariet li għandi xnejdilkom. Skont ir-regoli tal-proċedura, sakemm il-kredenzjali tal-membri l-ġodda u sakemm ma joħroġ deċiżjoni fuq din il-ħatra sinjur Orduf uh, ħajħu postu f'dan il-parlament u jibbenefika me drittijiet sakemm u fil-fatt diġà iffirma dikjarazzjoni bil-miktub li jikkonferma illi ju man mhux qed jagħmel xi xogħol li jista' joħloqlu konflitt ta' interess ma' xoll li jagħmel għawek f'dan il-Parlament. Sur Sur President inti taf daqsi illi hemm eh, kontestazzjoni legali dwar il fat li s-suror tiffe issir membru ta' dan il-Parlament u jiena naħseb illi huwa naqra deludenti min-naħa tal-gvern Franċiż li ma stenniex illi dawn l-affarijiet jiġu ċarati is-sur Ortefe għadu ma ċettax u għadu ma ħax sem fis seduta inaugurali fi Strasburgu ma jistax jieħu post eh, dik il-persuna li se suppost se jissostitwixxi għalhekk jiena najt il-PPE illi eh, jamlu ta' bruħom ma tant legalisti illi jistennew id-deċizjoni legali biex ikun jafu iva jew lek is tuffa jistiex ikun f'dan il-parlament inkella dan huwa skandalu legali dak li qegħdin tagħmlu bħalissa. Pan Odi. Grazzi ħafna sur Odi. Kollegi, kollega Kon Bendit li tkellem dwar President u uh, Prim, Ministru uh, huwa wa dġa skandlu b'risort fur ġie elett bħala rappreżentant tal-Parlament Ewropew f'Ġunju tal-2009. Dan huwa fatt li ħadd ma jista' jmerrieħ il-liġi Franċiża tajt li dak iż-żmien kien Ministru tal-intern il-liġi Franċiża tajt li ministru u rappresentant li kun, li daħal fil-Parlament Ewropew meta jitlaq mill parlament jista jidħol lura fil-gvern, jisipostu fil-gvern. Brice Ortefe ġi elett rappreżentant tal-Parlament Ewropew. Taqbel iva jew le? Minnu dan? Sanala, Sur President huwa inkontestabbli min-naħa ta' trattati u tal-liġijiet li huma l-istati membri li jinnominaw il-membri dan ġi elett ġi propost mill-awtoritajiet Franċiżi biex jidħol f'dan il postu f'dan il-Parlament dak li għattinti huwa inaċċettabbli. Eh? Teraz uġiele głosu. Dvom. Grazzi ħafna għandi żewġ apparitori, għandi żewġ minni soħra li jixtiequ jitkellmu ħan permetti li jitkellmu tnejn oħra. Jiena sempliċement irrid ngħid li l-ħabib tiegħi jkun Bendit li biex wieħed eh, ikun hemm xi dubju dwar ħatra eh, l-ewwel let irid ikun hemm din il-proposta, is-sitwazzjoni ma ġietx il-proposta għalhekk qabel ma titkellem b'dan il-mod naħseb aħjar taħseb ftit qabel ma titkellem. inti tlabtni biex nirrispetta l-liġi u jina dejjem irrispettajt il-liġi. Melissa jen ħallu l-komitat legali il-ħin illi jaħroġ bil verdetti għaw. tijaw. Umbat naraw jekk il-proposta miex legali, il-komitat tal-affarijiet legali se jajdinna ejjew naħsbu ftit qabel ma naġixxu. Monsieur le Président. Sur President. Jiena naqbel illi għanna nistennew il-rizultat tal-analizi legali. Jiena ħaġa waħda rritnajt ngħid illi f'pajjiżna l-estremisti qegħdin jiżdiedu u dini għalix parti mill klassi politika tqis il-mandat u l pozizjoniet bħalla xi ħaġa li qiegħda dispożizzjoni tagħhom minnaħa ta' Franza aħna qed nistennew ħafna iktar b'mod partikolari mill-Parlament li għandu il-post tal-sede tiegħu fi Strasburgu. Powrócić do tekstu, który Państwu przeczytałem. Signori, jena nishti illi nerġgħu mmorru lura għat-test tagħna illi jgħid li sakemm ma l-kredenzjali tal-membri jkunu verifikati jew nkella toħroġ deċiżjoni legali fuq diskwit is-sur qodif ħajjieħu possu f'dan il-Parlament u jibbenifika minn dawn it-trittijiet, hemm proċess ta' verifika, sinjuri, illi xorta għadha ħaddi minnu. Ejja issa nkomplu għaxol ħalli nlestu xogħol li aħna għandna nagħmlu u nivvotaw fuq il-abbozz eh, tal-aġenda għallum u għada skont eh, il-regola 130 din l-aġenda tqasmet ilkom wara konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi ta' dan il-Parlament kien propost u kien miftijem ukoll